Eh, jina sfortunatament irrid informakom li Pilar Harez Bor li kienet eh, eh, Deputy Director tal-Missjoni tagħna fil-Ħajti hija persuna li bħalissa tiġi konsidrata bħala li għadha nieqsa. Għadhom qed ifittxu għalija i kienet hawnhekk magħna fil-Parlament qabel Aħna ovvjament bħalissa qed naħsbu ħafna eh, fuq il-ħajti u l-Unjoni Ewropea ġiġa votat eh, għajnuna finanzjarja eh, ta' ċerta kwantità u ħajndbatu 150 pulizija emmek u koll ndbatu tim ta' l-skat minn ċerta stati membri u għalar diżastru li għadz kella ħajti fl-istoria tagħha. U għet mill-lar li għat kienem fil-sujet għad-dinja. Hemm kalkulu li hemm ħafna eh, ċittadini Ewropej ukoll ġew maqtula u hemm ħafna li għadhom nieqsa. Innixti issa li forsi eh, nosservaw minuta silenzju b'rispett. Grazzi.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 il pina kapitali waħna għat komplu fl-sforzi tagħna biex jkollna eh, eh, moratorium eh, fuq il pina kapitali. Aħna l birax kellna l-ewwel elezzjonijiet prezidenziali fil-Ukrajina. Lot, il-kollegi tagħna qegħdin josservaw hemmhekk kienu hemmhekk fuq il-post u ma smajna xejn uffiċjalment dwar kif saret l-elezzjoni. Il-kollegi tagħna għadhom ma għadhom